Din ukoll ġiet iffirmata minn aktar minn nofs tal-membri parlamentari u bekk skont artiklu 1.2.3 tar-regoli ta' proċeduri din tintbat li reċipjenti tiġi u wkoll fit-test ippubblikat eh, flimkien ma' din is-sessjoni. Issa nisimgħu l-kollega Kutax illi kien wieħed minn dawk eh, wara din is-qarrija bil-miktub tuturor kollegilor kare. Grazie ħafna, Signora President. Jina xtaqt nibda billi nirringrazzja lill kollegi kollha illi appoġġawna f'din l-inizjattiva. Jina xtaqt ukoll nirringrazzja lill koawturi il-Sur Tarabella, il-Sur Ullman fost oħrajn, kif ukoll il-personal kollha involut l-assistenti illi tant kienu involuti f'din l-inizjattiva. Nasab il-messaġġ ta' tal-lum u wieħed sempliċi iżda huwa messaġġ ukoll simboliku għaliex il-Parlament għandu jesprimi s solidarjetà tiegħu ma' tfal bid-Down syndrome u jiddefendihom sabiex dawn jiġu integrati b'mod sħiħ fl-Unjoni ta' Diversità. Grazzi ħafna. Grazzi. Naddu issa l-votazzjoni. L-ewwel se nivvotaw dwar proċedura simplifikata.